li u biex nibdew dialogu fuq dawn il-kwistjonijiet din hija ħaġa tajba u hemm eżempji oħra fil ta' kwistjonijiet tal-banana. Il-kondizzjonijiet biex nissospendu temporanjament il-preferenzi tal-banana huma definiti fil-ftemit. Mhix deċiżjoni awtomatika tiddependi mill-impatt tal-importazzjoni fuq l-istabilità tal tal-Unjoni Ewropea u kull darba illi għall-Amerika ċentrali li aħna għamilna minna tal-Komissjoni għamilna analiżi fil fond u aħna konkludejna illi l-importazzjoni eċċessivi ma kinux qed iwasslu għal distabilizzazzjoni tas-swieq tal-Unjoni Ewropea u kellhom ftit impatt fuq il-prezzijiet. issa se nkomplu eh, fuq dan fil-kwistjoni tal- eh, li inti semmejt Ehm, aħna semmejna dan il-punt li inti semmejt mal-Kolombjani, mal-autoritajiet, jisu hemm problemi dwar kif jikkalkulaw. U bekk se, se niddiskutu f'Bogota fl-aħħar tax xahar id-dieħel mal-tim tal-kummerċ mal-autoritajiet temmek u, u informati dwar l-evalwazzjoni ta' dawn il-kwistjoni bekk se nnedu evalwazzjoni komprensiva taż-żewġ ftehmiet aħna naqsmu l-informazzjoni r-riżultati minnhom mal-Parlament Ewropew u nerġgħu lura biex niddiskutu dawn il-punti iżjed il-qudiem. Grazzi ħafna Kummissarju l-aħħar żewġ kelliema se jkunu r-relaturi l-ewwel net l-Onorevoli Fisa Saksela. interesantes contribuciones al debate de esta tarde. América Latina es una región amiga. Amerika Latina hija eh, ħabiba tagħna hemm relazzjonijiet mill-qrib, il-ftehim kummerċjali jsaħħu din ir-relazzjoni u jagħtu perspettiva tal-importanza strateġika li għandna l-Unjoni Ewropea. Aziz Helmut hemm ħafna affarijiet xi tejbu ma naraw minn fejn ġew u fejn issa. Li wieħed jissuspendi trattati kull ma jagħmel huwa jagħmel affarijiet qar kif qal Ramon Hawregi. U bla dubju Gabriel Warnam Fango li wieħed għal joqgħod naqra attent għal xi bil-banana. nafu il miżuri li qed tieħu l-Kommissjoni ġa għamlet referenza li għal kummissarju Malmstrom. Meta wieħed iżomm f'moħħu l-Peru, l-Kolumbju, l-Ekwador, huma raġuni strateġiċi għall-Unjoni Ewropea huwa essenzjali li wieħed ikompli jimbotta biex ikun hemm ftehim eh, li jasal il-potenzjal tiegħu. Nfakkarkom li dan għadu miftuħ biex jingħaqdu oħrajn, eh, allura hemm nħallu miftuħ il-bib li pajjiżi oħra fil-komunità għandina tal nazzjonijiet jkunu jistgħu jipparteċipaw Jien nixtieq nirringrazzja l parteċipazzjoni tagħu kollha fil-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali, speċjalment ix-Shadow Rapporteurs għal eh, li l-għajnuna taħħom n-nexxinna eh, naslu rapport eh, bilanċatu pozittiv li għal. Nispera li għada b'appoġġ kbir kun jistejja provat din il-Kamra. Grazzi. Dziękuję bardzo <clears throat> i teraz bardzo proszę pan. Grazie ħafna. Freiberger, issa għandek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Kien hemm ħafna kritiċi ġustifikati. Firgwad tal-ftemiet negozjati minna mal-pajjiżi msieħba tagħna iżda għandi ngħid mill-bidunet li għandna naħdmu fuq dan ukoll. U Naħseb li inti kummissarju u l-tim tiegħek għamiltu xogħol tajjeb ħafna fil-politika kommerċjali. Kif intqal l kollega jiena naqbel, irridu naraw fejn l-imsiba tagħna minn fejn qed jibdew mhux nistennew 100% implementazzjoni iżda naraw il-progress kif l-affarijiet jiżviluppaw. Dak ukoll irid jittieħed in konsiderazzjoni u bekk wasal tal-punt li mistijaj. Sur President, il-Peru u l-Kolombja li diskutejnijom f'dan dibattitu qed jaċċettaw rifuġati mill-Venezwela ħames mit-telf mill-Peru miljum mill-Venezwela jiġifieri pajjiżi fraġli daw dajfin li waslu għal kullas aħna qed ngħinuhom biżżejjed flimkien mal-UNHCR jew għadna maħniċ qed nagħmlu biżżejjed għandna dmir bħala l-Unjoni Ewropea biex naħdmu fuq din is-sitwazzjoni u biex niżguraw li r-reġim sistemi awtoritarji ma javelenawx l-atmosfera fir-rigward tal-bqija tal-Amerika Latina ġdan ifisser li kull ma nagħmlu jkun għal xejn. Għanna xi ħaġa oħra li għandna naħdmu fuq hawnhekk eh, li l-Kummissjoni u l-Kummissarju jrid jaħdem fuq li m'għandux jaqsam mal-politika kummerċjali jridu niżguraw li dan li għandhom bżonn għall-politika kummerċjali jiġi implementat minħabba l-ftehim u d-dispożizzjonijiet tiegħu m'għandniex sempliċitament inkunu l-viġini arroganti jew m'għandniex inħalluhom jibatu minħabba l-arroganza tal-viċin tagħhom jew minħabba il-poteri kbar bħal ċina għandhom jieħdu xi ħaġa differenti kompletament minn għandna. Grazzi ħafna rir-relatur Boga u bekk nagħlqu d-dibattitu konġunt il-votazzjoni se sseħħ għada. Issa l-punt li fuq l-aġenda nixtiequ però nagħmlu stqarrija qabel is-sur inattenta l-linja qed jitlaq mill-PPE u qed se mill-grupp tal- ECR eh, e mis-16 ta' Jannar mill-lum stess. Sinjura Jane Collins u John Stewart Agnew se, se jitilqu mill-EFDD, mill-grupp tal-EFDD u jingħaqdu mal-grupp tal-INF mis-16 ta' Jannar tal-2019 mill-lum ukoll. Is-Sur Gerald Batten mhux se jkun parti minn non-attached iżda se jingħaqad mal-grupp tal-INF millum stess ukoll mis-16 ta' Jannar tal-2019. Dawk huma l-istqarrijiet li kelli nagħmel issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-eġenda illi huwa il-rapport mis sinjura Maria Arena il-Fond Ewropew tal-Aġġustament tal Globalizzazzjoni. Nilqa il-Kummissarju Tissen u nilqa il parċipanti kollha f'dan il-dibattitu. Sinjura Arena għandek il-kelma. Grazie ħafna lil lill-Presidenza lill-Kummissarju dan il-Fond Ewropew ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni ġie maħluq fil-2006 huwa fond ta' solidarjetà importanti li nisqu li jagħti appoġġ għal ħaddiema li huma suġġetti għal ristrutturar tal-kumpaniji tagħhom bħala riżultat ta' globalizzazzjoni għal iżjed minn għaxar snin issa dan il-fond kienet jagħti appoġġ lil iżjed minn 150 elf Um, ħaddiema u 150 kumpaniji li kienu qed jiġu ristrutturati fil-biċċa kbira tal-Istati Membri u nistgħu U eh, hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, elf tal-żazax ukoll li ma kinux fil-training fil-tħarriġ jew fil-edukazzjoni u benefikaw ukoll il-budget li kien disponibbli oriġinarjament kien 500 miljun euro iżda l-użu kien ftit mhux għax mhuwiex rilevanti għal kuntrarju iżda minħabba l-mod kif organizzatu l-proposta li inti ressaqt mill-Kummissjoni hija proposta li ġiet milquha mill-Parlament Ewropew ġie modifikat ftit fil-marġini iżda kien wiesa fil-kunsens. U stajna naħdmu għabbażi tal-proposta li ħarġet mis-servizzi tagħkom in-numru ta' ħaddiema affettwati kien għoli wisq u b'hekk aħna pprovajna inħarsu lejn dak il-limiti massimu inti inti qed 200 mhux 200 minn l-istess kumpanija iżda 200 kaħdiema li kienu affettwati f'kumpaniji differenti dawna jistgħu jiġu appoġġjati u l-globalizzazzjoni mhux biss l-unika kwistjoni relatata mal- hawnhekk iżda nieħdu konsiderazzjoni wkoll il tibdiliet teknoloġiku tal-enerġija minħabba l-ambjent da kollu huwa rilevanti għal ristrutturar tal-kumpaniji u l-kofinanzjar huwa fattur kritiku wkoll. l-aspetti multisettorjali jew multireġjonali dawn l-aspetti kollha huma ntiżi biex intejbu l-funzjonament tal- tal-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni iżda nixtieq nirreferi għalih bħala il-Fond Ewropew ta' Transizzjoni. Nixtieq nżid xi ħaġa hawnhekk li ma teħtieġ inkonsiderazzjoni għall fond hawnhekk naħseb illi qed se niddiskutuh importanti li nagħtu appoġġ lil ħaddiema fl-istrutturar dan huwa essenzjali għax jekk għandek dawk li qed jirbu minħabba globalizzazzjoni għandek it-tellifa wkoll u bekk is-solidarjetà Ewropea hija essenzjali iżda anki meta jkollok irristrutturar kbira fil- fil-żoni tal-Ewropa, speċjalment eh, dawk żvantaġġati jew inkella li ġew affettwati mir ristruttura importanti li nagħtu appoġġ lill atturi lokali ekonomiċi biex ikunu jista' jaffaġġaw dawn il- dawn il-diffikultajiet fil-gwad ta' ristrutturar importanti illi neġaw naqdu l għawet u biex ikonna approċċ strateġiku jiena nagħti l-eżempju ta' Caterpillar, il-kumpanija Caterpillar fil-Belġu fej kellhom units ta' rekonversjoni biex jajnu l-ħaddiema biex jerġgħu jsibu x-xogħol. Kien hemm unit ieħor li twaqqaf ukoll u dan kien magħruf bħala l-catch unit dawn huma nies mill-universitajiet, il-kumpaniji lokali li eh, reġa' ħarġu n-nies u appoġġaw in-nies li kienu qed jgħaddu minn trauma simili. Dan ifisser li r-rata tal- illi jerġa' jiġu impjegati n-nies eh, eh, kien possibbli kienet possibbli tiżid fil-reġun. Diffiċli li ġili kien diffiċli biex nipperswadi l-kollegi tiegħi biex eh, eh, jappoġġaw dan iżda għandna neħdu konsiderazzjoni l-iżvilupp territorjali dak huwa importanti għandna territorji sinjuri u oħrajn illi eh, huma inqas fortunati u ma nistax inħalluhom f'dan l-istat għandna nagħtuhom appoġġ u nittama li jkolli appoġġ mill-gruppi varji għal din l-emenda Grazzi ħafna relatriċi. Issa, il kummissarju Sisson, għandek il-kelma grazzi ħafna, Sur President, Aziz President, kollegi, il- mill-2007 dan il-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni kien strument ewlieni biex nuru solidarjetà mal-ħaddiema li telfu tilfu xogħolhom minħabba l-globalizzazzjoni u t-tibdil minħabba l-globalizzazzjoni fil-xejriet fid-dinja jew inkella minħabba kriżi globali ekonomika u finanzjarja mit-tnedija fl-2007 il-fond mobilizza 631 miljun euro għal 160 każ fejn immiraw kważi 150 elf ħaddiema li kienu tilfu xogħolhom Iżda d-dinja ta' xogħol inbidlet sinifikament minn dak iż-żmien u wasal iż-żmien biex naġġornaw dan ir-regolament biex nirriflettu aħjar il-kuntest ekonomiku soċjali attwali u b'hekk kontenta fejn nara li l-Parlament Ewropew qed jappoġġa l-proposta tagħna għall-regolament tal-Fond ta' Globalizzazzjoni għall-MFF li jmiss nilqa partikolarment li l-Parlament qed jappoġġa l-ambitu iżjed wiesa' u qed innaqsu t-thresholds Nirringrazzja l-relatriċi, Sinjura Arena, u il-membri kollha tal kumitat tal impjeg tax-xogħol u anki oħrajn għax xogħol sfiq tagħhom fuq dan il-fajl u anki napprezza kif, ħadmu bil-ħeffa fuq dan ir-rapport. Il parlament ressaq diversi emendi u nilqaf xi ftit fosthom għax jgħinu fit-test fejn ibidlu xi elementi oħrajn fost oħrajn għandna emendi għanna eh, eh, mux emendi eh, rridu nibqaw kawti u se nsemmi xitnej minnhom il-karatteristiku ewlieni kien il-proċedura ċelerata ta' mobilizzazzjoni fejn erġajna introduċejna l-proċedura kif għandna taħt il-regolament attwali jkun impossibbli li naqsu t tul tal-proċedura bekk nitilfu l-opportunità li nibbombilizzaw in-nies u ngħinu l il-ħaddiema li tilfu xogħolhom iżjed malajr għandna dubju fil-gwad ta' tnaqqis fit thresholds tad displacements u li nestendu l perjodi tal-referenza. Eh, L-interventi huma ġustifikati permezz tal- tax-xokk fuq l-ekonomija lokali eh, minħabba il-tkeċċija mix-xogħol. it Tnaqqis tal-threshold diġà kien eh, minn 500 l 250 fil-proposta tagħna jekk innaqsu iżjed il-threshold li diġà huwa baxx qed nirriskjaw li nitilfu l-argument f'rigward tax-xokk ewlieni u jkun hemm dubju fuq il-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea. Però jiena ħirqana biex nisma' d-dibattitu tiegħek u nilqa' xogħol li għamiltu s'issa. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna, kommissarju. għanna kellima mill-erba komitati eh, parlamentari, il-kummerċ internazzjonali, il-kontroll tal-budget u id-drittijiet tan-nisa. Eh, Il-kellima jekk jogħġobkom sommu mal-ħinijiet li għandkom biex titkellmu. Għax irridu nagħlqu dibattitu qabel nofsi lejl illum fisem il-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali għandna eh, il-, -il, -il, -il kelliema Sinjura Antil Fines. Grazzi ħafna President, Kummissarju, Komissarju membri tal-Parlament, sfortunatament m'għandniex mekkaniżmi għall protezzjoni tal-ħaddiema u l-ambjent. Eh, u bekk ma nistax ngħidu li kulħadd se jibbenifika minn dan ix-xogħol. Il-Fond ta' Globalizzazzjoni għandu jappoġġa l-ħaddiema li jitilfu xogħolhom bħala riżultat tal-globalizzazzjoni il-liberalizzazzjoni tal-, -globalizzazzjoni, il liberalizzazzjoni tal globalizzazzjoni tal Eh, tal-kummerċ, tal-negozju jew avvanzi teknoloġiċi dejjem naraw li jkun hemm min irrebbieħa u l-tellefa. U dawk li qed jirbħu mhumiex ma jiġux eh, imqasmin mod ġust bejn ir-reġunijiet għandna proċeduri komplikati u minkejja kollu 140,000 ħaddiema u iżjed setgħu jibbenefikaw il-fond ma ntużax bi sħiħ u b'hekk nixtiequ nisimplifikaw il-proċeduri li stati membri għandhom ikollhom appoġġ biex japplikaw l-ambitu tal-applikazzjoni għandha tkun iżjed wiesa u iżjed flessibbli. Grazzi. Grazzi ħafna. Fisem il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget l-Onorevoli Perinski tlet punti ewlenin minnaħa tal-kontroll tal-budget għandu jkun enfasi fuq miżuri li jgħinu li dawk il-gruppi li żjed zvantagġati u stati membri u reġuni li żjed li ġew effettwati eh, u fejn l-awtoritajiet reġjonali u lokali m'għandhomx il-mezzi biex jieħdu l-miżuri. Meta jkun hemm eh, eh, waqfin fil-attività ta' xi li jagħmel il-gwadan, allura għandu jkun involut biex jgħin il-ħaddiema pjan soċjali u jekk il-Kommissjoni timplementa għajnuna teknika fil-ġestjoni mm, indiretta għandha tiżgura trasparenza tal prassi ġura biex t-dezigna dak il-parti part terzi li huma responsabbli li għamlu x-xogħol eh, li ġie assenjat u kif ukoll dawk eh, stakeholders għal sotto kontratti li ġew stabiliti għal dak il-għan. Grazzi ħafna. <clears throat> Fisem il-Kumitat Reġi l-Onorevoli Deutsch. Il-Kumitat tagħna sottometta l-opinjoni ta' tija jena nishtiq. Nsemmi tlet miri tagħna li naqsu l-threshold għal 150 nixtiequ nafu wkoll li min jibbenefika jiġi estejs għal dawk li mhux biss jispiċċaw redundant imma li ħajkunu jitilfu x-xogħol. Huwa importanti wkoll li nagħmlu dan il-pass biex e, threshold jiżel jinżel sa 150 individwi. <clears throat> Mhux normali li jkollok 150 jew 50 fil-SMEs. Fil-pajjiżi terzi, fil pajizi żgħar, stati membri żgħar, e, ma tanċu għafax faċli għalek għan nishtiqun nbidlu għal 150. Grazzi ħafna għal-Komitat FEM l-Onorevoli Blinkeviċu. Grazie ħafna, President. Matul la xar snin tal-attività tiegħu eh, li GA fan għad eh, eluf ta' nis li telfu l-impik. Nħabba li ġief ġi imqassam għandu jkun hemm passi biex jkunem hemm provizjoni ta' għajnuna għal dawk il-ħaddiema li jiġu spostati biex ikunu jistaw eh, jiprocessaw il-talbit tagħhom malaj U anki dak li huwa l-gwaljanza tal-ġeneri għandu jindirizza e, e, e, l-spazju li jem tal ġeneri l istessi billi wieħed joffri l-opportunità li n-nisa jikkwalifikaw mill-ġdid li huma ta' setturi li huma dominati mill-irġiel. Għandu finanzjaw ukoll il-kura għal dawk li ma dipendenti biex dawk eh, li n-nisa li jixtiequ jiġi trejnati mill-ġiet ikollhom għajnuna pereżempju biex ikunu jassa jaħdmu forma effikaċi. Grazzi ħafna. Ek temmejna <clears throat> il-kontributi tal-gruppi tal-kumitati parlamenti issa naddu għal dawk il-kellima tal-gruppu politiċi. Issa nibdew bl-PP l-Onorevoli Van de Kendelare, Kommissarju kollegi. Il-Fond Ewropew għal-Globalizzazzjoni eh, qed nitkellmu dwar il-fond ta' transizzjoni se naħseb li dan l-isem ikopri eh, jappoġġa lil dawk li jitilfu l impiek bħala riżultat tar ristrutturar minħabba kriżi globali. Jien naħseb li għanna l-eżempju ta' Caterpillar li semmiet il-rapporter u naħseb li l-fond kien idea tajba. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju għal proposta tajba tiegħu tagħha u l-budget ma ġiex użat eh, kompletament u waħda mill-problema hija l-kamp ta' applikazzjoni. Ġiet tifsira kienet ehm, dej għawis għalek naħseb li għanna mwessawa. Fl-mod dignet iżet minn 500 persuna imma issa dak il-level u għaw li wisq. Għanna bżon li nbidluħ għandu tkun aċċessibbli. Nisperaw nkun nistaw naqsu għal 200 hemm il-kwistjoni tal-pis amministrattiv li għandu jiġu naqqas ukoll. Għanna nħarsu li s-setturi. Għax jekk persuna titlef impik, huwa ta' interess li jibdew jgħatmu mill-ġdid kemm jista' jkun malaj. Allura il-fond għandu jistudja l-impatt tal-Brexit. Nitkellmu dwar ħafna telf tampigi u dak hija ħaġa li għandna ninutaw. Grazzi ħafna. Fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi Agnes Jongerujus. President li jekk freġun fl-Ewropa hemm wisq nies li qed jitilfu l-implik allura r-reġun kollu jiġi effettwat. U f'dawn is-sitwazzjonijiet n-nies għandhom bżonn appoġġ kemm jista' jkun malaj. Nafu li l-kondizzjonijiet tax-xogħol u taħriġ u hemm żviluppi tekniċi li u hemm kompetizzjoni kompetizzjoni internazzjonali għandna bżonn nadattaw ovvjament anki t-tibdil tal-klima li ħajkollu impatt fuq is-suq tax-xogħol u daw li jiġu affettwata m'għandhomx eh, nabbandunawhom biex nimplementaw ir-rapport għandna bżonn li jkollna opportunità aħjar. Eh, Nis nies għandhom bżonn l appoċ tagħna biex jisibu mpik ġdid u għal dik ir-raġuni nitlob li jivvotaw għal fond ta' tranzizjoni Ewropew. Grazzi ħafna. Grazzi ta' żewġ sekundi li frankajt issa li sijar Ġaslaw eh, Hawks. Grazzi ħafna, President. Il-Fond ta' Globalizzazzjoni eh, ġi moħlu fl-2007. Għandu bżon ikun iżet effikaċi biex jappoġġa ħjar il ħaddima li jitilfu l-implik impik inħabba l-globalizzazzjoni. il ħaddima fil-ġejjin ikunu jistaw jirċevu appoġġ jekk jekk il-post tax-xogħol tagħhom ikun diġitalizzat, automatizzat jew globalizzat mhux biss inħabba raġuni tal-kriżi finanzjarja. Nissuġġerixxu li il limitu għandu jkun 250 li jitilfu impjeg u naqsu wkoll il-pis amministrattiva għandna bżonn li nissikkaw ukoll il-monitoraġġ biex mm, Ah, sissa 11 il-pajis applikaw għal fondi minn dak il-fond u hija tajba li wieħed iħares lej il-flejjes involuti. L-Irlanda 68 miljun, Franza 100 miljun, Greċja, Danimarka u Belġju xi ftit miljuni, Polonja laqqas biss miljun. Ma nafx jekk il-gvern ta' qabel fil-Polonja ma użax dan il-fond. Meta 4000 eh, li jaħdmu fuq eh, fil-portijiet tilfu l-impik meta eh, ġaw ġew maluqa fi gdin. Grazzi ħafna. Alde. Naddu għall-onorevoli Verka signora Verka Pera. Grazzi ħafna, President. dan il-fond li GF ġi maħluq biex jappoġġa l dawk li Eh, spiċċaw redundant tinħabba tibdil strutturali tal-globalizzazzjoni. Il-fond permetti li jsib impiegi ġodda jinkella jiġi mħarġin mill-ġdid, imma fid-dinja tal-lum il-kriżi tal-qat mhux biss kwestjoni ta' ta' globalizzazzjoni, digitalizzazzjoni u automatizzazzjoni eh, qed toħloq pressjoni u ħafna huma dawk li jibżaw jitilfu l-impik. Dan il-fond iżjed flessibli huwa f'pożizzjoni ħar biex jirreaġixxi għall-isfidu l-ġodda u jippermetti li daw in-nies ikunu iżjed preparata biex noħolqu il-bżonnijiet tal-ġejjini. Il-fond huwa fond ta' kriżi u ħafna eh, tibdil fil-font eh, jista' jbiddel karattru tiegħu, allura għandhom jiġu trattati b'serta riserva. Per eżempju, sissa il-limitu kien 500 nis jitilfu xogħol. Il-Kommissjoni tixtieq li jisiru 250 u l-Parlament tixtieq li tagħmilha 200 eh, eh, telf ta' impjegi. Eh, huwa veru li f'ħafna reġuni l-maġġoranza jaħdmu fil-kumpaniji żgħar medji u dan jkollu konsekwenzi għar-reġun kollha. Ma dan kollu il-kriterji ta' ġelibilità m'għandhomx ikunu laxki laxxi wisq għax jekk ħajid jiġi mod iżjed appoġġ il-kumpaniji iżjed żgħar dan mir-riskju li dan il-fond ma ħajġi użat kontinwament u l-applikazzjonijiet żgħar jirrikjedu l-istess ammont ta' burokrazija bħal kbar. Allura il-pis amministrattiv ħaj jiżdied. Biex nagħlaq l-idea tal-fond aħna għanna bżon eh, nkonna politika ta' reġun u lokali bi toħloq impiegi u tieħu nota tal-bżonnijiet ta' ta' reġuni differenti fl-Ewropa. Kif ukoll l-impatt ta' Brexit hija ħaġa li għandna nistudjaw. Għaddana jista' eh, twassal għall-ikbar eh, tibdil strutturali nħabba Brexit. Grazzi ħafna. L-onika, l-onorevoli Monika Vama. Grazzi għal ħodor. Grazzi ħafna President, Kummissari, kollegi, il-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropew ħaj jiġi eh, msemmi il-Fond ta' Tranzizzjoni ħana nappoġġaw da u nixtiequ li jkun hemm l oħra u għanna nitkelmu dwar tranzizjoni ġusta, għat nitkelmu dwar kwalità, eh, impigi ta' kwalità u sostenibli. Il-Fond ta' Tranzizzjoni Ewropew huwa eh, strument importanti għas-suq tax-xogħol għax huwa għal-benefiċċju għal-ħaddiema u aħna ma tantx għandna ħafna strumenti bħal da fl-Unjoni Ewropea għalhekk huwa eh, pedina importanti għall-Ewropa Soċjali. Jiena kuntent għax flimkien eh, minna xċerta t-tip. għax dina qed nħarsu l qudiem minħabba eh, digitalizzazzjoni u tibdil eh, eh, l ekonomija binar karbonju u dana jista' jipprovdi taħriċ għal teknoloġiji ġodda impigi ħodor u jiżgura li iż żazax ikun jistgħu jiġu inklużi wkoll u jkun hemm kofinanzjar. It-tibdil fin-numru ta' nies li jitilfu l-implik dak huwa wkoll huma żviluppi pożittivi nisperaw li jkun hemm maġġoranza għal da. Imma sfortunatament ma nkunx nistgħu nappoġġaw l-emenda li qed tiġi proposta mir-rapporter. Għax naħsbu li huwa importanti li l-ammont li jibbenefika l ħaddiema u mhux istituzzjonijiet, imma in ġeneral għandkom appoġġ mill-ħodor, grazzi ħafna. Għal-gwe, l-Onorevoli Pimento Lopez. Grazzi ħafna, President. Aħna ma nħossux li ħajkun hemm tibdil fit-tranzazzjoni dan huwa biss eh, eh, sforz eh, li ma jisolvix il-problema ta' dak l-eluq ta' fabrika u nħabba li qed jiġi konċentrat il-kapital. Il-regolament hemm eżiġenti eċċess ta' ħaddiema qed nitkellmu dwar hemm ħafna huma ħaddiema li spiċċaw eh, bla xogħol fil-Portugal inħabba eh, l-multinazzjonali qed jippruvaw jaqalgħu iżjed. Eh, qed qabżun nies il-barra apparti li l-budget huwa limitat meta żżomm f'moħħok li qed ikun hemm eh, fil-livell Ewropew hemm limitazzjonijiet ta' għal miżuri nazzjonali biex in-nies jkomplu x-xogħol tagħhom. Grazzi. Grupp Ewropa Volnosti Naddu sta l-Onorevoli Jonathan Arnott. L-emendi 97 eh, u 98 Fl-aħħar sija rajna li l-Kamra tal-Komuni eh, Britannika maċċettax eh, maġġoranza kbira ta' il-proposta ta' May eh, li kbar telfa fil-fisra ta' li brexit ħajim kollu impatt fuq ir-Renju Unitu u l-Unjoni Ewropea. U nispera li konna xi ftehim meta ma nafx issa dwar dan il-vot dwar il-fond ta' ġustament globali jien dan kopri 20, 21, 20, 27, ma xi waħda għanzi L-MPs m'għandhom jastienu. <clears throat> Dan m'għandux m'għandux jaqsam manna x'jiġri fl-Unjoni Europea wara Brexit u wara tranzizjoni. Mandux ngħidu l-Unjoni xie għandhom jagħmlu, xnif nista' nagħmel hekk meta hemm forzi antidemokratiċi fl-Renju Unit qed użaw eh, eh, eh, il-ftehim ta' Mej biex ikomplu kampanja biex kontra huwa forma infeċenti ta' użu ta' minħal sit-taxxi. U dan jfisser li qed nibatu flus lill-Unjoni Ewropea Unbat nirċevu għab kondizjoniet, unbat nirċevew zewċ eh, terzi s-sena ta' wara fil-rebate. Da ma ta' l-ebda sens. l premessa hija zbaljata. Dziękuję bardzo. <clears throat> Bardzo proszę pan poseł David Kasa sur president l-ewropa għandha diversi miżuri ta' support għall-ekonomija u l-ħaddiema tagħha filwaqt li miżuri bħal dawn bħalma huwa l fond soċjali ewropew huma ta' natura strateġika u ppjanati għat-tul imma oħrajn bħall fond globali ewropew illi jaħdmu b'mod differenti. ir rwol tal fond globali ewropew huwa differenti u fl-istess ħin essenzjali peress li huwa fond li huwa effettiv billi jintuża f'każijiet reattivi f'ċirkustanzi li ma tistax tbassar iżjed milli f'ċirkustanzi ppjanati. huwa mfassal b'tali mod li jintuża f'każijiet fejn ħaddiema li jispiċċaw qiegħda u bla xogħol minħabba konsegwenzi ta' kriżijiet finanzjarji jew ekonomiċi u jiena rajt l implementazzjoni u l-użu ta' dan il fond ma naqbel xejn illi mal kellim ta' qabli li dan il fond ma jagħmilx sens għaliex rajtu jintuża f'malta u rajt kemm ħaddiema li spiċċaw bla kien ingħataw għajnuna permezz ta' taħriġ permezz ta' impjiegi ġodda assistenza f'start up ta' kumpaniji ġodda u linji gwidi għal karrieri diversi. E, u punt importanti huwa li nirrevedu l limiti ta' ħaddiema qiegħda li huma eligibbli għal dan il fond minn 500 għal 250 ħamsin dan għandu jsir in-norma u mhux l-eċċezzjoni. nemmen li dan huwa pass importanti biex tiġi riflessa d-diversità u d-daqs ta' kumpaniji madwar l-ewropa speċjalment f'pajjiżi eh, li huma żgħar bħal hija malta. grazzi ħafna u grazzi lir rapporter għax-xogħol utili tagħha. grazzi. bardzo. Grazie ħafna. Naddu issa l-Onorevol Bresso. Kommissarju, eżis kollegi, globalizzazzjoni waslet għal ġili għal effetti negattivi fil-sistemi produttivi u anke għas-soċjetà bekk ir-rol tal-Ewropa jrid ikun li nħarsu ċittadini minn dawn l-effetti negattivi u nofru l-għajnuna fil rigward tal-kompetizzjoni leali u biex ikonna l-tkabbir sostenibbli u illi nagħmlu il-nis fiċ-ċentru nixtieq bekk nifakkar l-importanza ta' dan il-fond illi ġieli ntuża b'mod sot u għen l-territorju fi diffikultà u nilqa bis-sodisfazzjoni r-riżultat tal-grupp tagħna għat-tnaqqis tal-threshold għall-attivazzjoni tal-fond u anki l-possibilità illi neħdu konsiderazzjoni il-iżjed kumpaniji involuti ġili il-każi żgħar ma teħdux in konsiderazzjoni iżda eh, kien jistħoq ilhom minħabba l-impatt it territorju id-daqs tagħhom u d-daqs tat territorju eh, kellu effett fuq id-daqs ta' kriżi issa nagħmlu pass il qudiem biex inbidlu dan il fondi fil-fond reali għat-transizzjoni ekoloġika ġusta soċjalment u għall-iżvilupp sostenibbli. Jiena nemmen li l-persuni f'dan il-każ partikolari la ħaddiema jridu jkunu fiċ-ċentru ta' mudell ġdid ta' żvilupp li jaqgħad il-xogħol u l-ambjent. Grazzi. Time over, sorry. Uġeram gosub pani posłance. Spiċċalek il-ħin, merse. Dziękuję, panie przewodniczący. Onorevoli Jalkowska. Grazie ħafna, President. Jina kontenta li t-tibdiliet l-fond ta' globalizzazzjoni l-2021-2027 tjara l-Kommissjoni tindirizza rekwiziti ġodda tal-ekonomija u n-negozji tal-Europa. Jien nissuġġerixxi li dan jiġi użat biex jappoġġa ħaddiema mhux biss fil- uh, jkun hemm eh, eh, redundancies imma f'każijiet oħra wkoll li li waslu għal telf ta' impjeg għal fond bħal dan għandu jaħdem eh, mill-qrib mal-ISF Plus li li jappoġġa wkoll il-ħaddiema li jilfu l-impjeg. Ħafna huma dawk li jħossu l-automatizzazzjoni ħadd twassal għal telf ta' ħafna impjegi tibdilit l-oħra li qegħdin jiġu proposti huma pożittivi, speċjalment dak li għandu xaqsam li kumpaniji żgħar u medji. Jiena wkoll favorevoli li jitnaqqas il-limitu minn 500 sa 250 jew inkella anki sa 200. Fondi addizzjonali għandhom jiġu offruti minn mill-awtoritajiet lokali. Jiena l-istudju njura kien nixtieq ngħidilha li dawk li jitilfu l-impik tagħhom minħabba Brexit jiġu offruti appoġġ ukoll. Grazzi ħafna Sassur Detjen għal minuta. Grazzi ħafna President. il-bidla hija l-iktar ħaġa illi ddum u rajna illi qegħdin jintilfu ħafna impigi, hemm min jirbaħ u hemm min jitlef u għal dawk li jitilfu din il-logħba rridu niżguraw li jkun hemm dan ir-ristrutturar għal dawn is-setturi u anke reġjuni li jkollhom bżonn appoġġ sabiex dawn in-nies jerġgħu jsibu xogħol u anke biex ikun hemm kontribut siewi lejn dan l-eżerċizzju f'dawn is-setturi eh, u reġjuni li jintlaqtu minn dan it-telf ta' impjiegi u dan se jiftaħ ukoll iktar opportunitajiet għan-nies dik hija xi ħaġa importanti il-kwistjoni tal-ambjent id-diġitalizzazzjoni l-awtomatizzazzjoni aħna nistgħu ntaffu wħud minn dawn il-konsegwenzi permezz tal-fond hemm bżonn li jkollna l-bilanċ adattat bejn il-ħarsien soċjali u anke ambjentali u anke li nqisu l-affarijiet ekonomiċi. Grazzi ħafna sas-Sinjura Lope Fontania. Grazzi, President kummissjoni dan il-fond urina kemm kien effettiv minn mindu nħoloq fl-appoġġ li ta' lil dawn il-ħaddiema illi tilfu xogħolhom minħabba l-globalizzazzjoni aħna stajna nadattaw għall-kriżi ekonomika u issa li għamilna dan qegħdin eh, ukoll inħarsu lejn id-diġitalizzazzjoni l-awtomatizzazzjoni dawn il-bidliet kostanti fil-mod ta' kif aħna nipproduċu għalhekk huwa eh, d-dmir tagħna illi aħna naġġustaw u anke li naġġustaw ir-realtà tagħna fl-unjoni rridu niżguraw li aħna ninvestu fin-nies u li anke dawn jżidu l-ħiliet tagħhom mod partikolari meta aħna qegħdin nitkellmu fuq numru sinifikanti ta' nies li jkunu tilfu xogħolhom għalhekk huwa importanti ħafna li dan il-fond jibqa' għaddej jibqa' jkun reattiv fin-natura tiegħu bħalma qal ħadd ieħor iridu niżguraw li aħna jkollna dan il-livell eh, iktar baxx ta' ħaddiema illi eh, jiskatta eh, dan il-fond u qegħdin naraw fil-fatt inqas nies jitkeċċew f'daqqa u għalhekk irridu nadattaw għaċ-ċirkostanzi. Grazzi ħafna Sassur Simon. Grazzi ħafna jiena qed nitkellem siegħa wara l-vot tal-house of commons b'maġġoranza kbira ħafna kontra l-ftehim tas-sinjura may dwar brexit qed nitkellem fuq eh, fond illi huwa ewropew illi jinvesti f'postijiet fejn in-nies ikunu tilfu xogħolhom u tagħtihom iktar direzzjoni biex jerġgħu jsibu impjieg. Jiena qed nirrappreżenta kostitwenza fil-West Midlands ta' Renju Unit fejn hemm ħafna nies illi hemm ċans li jitilfu l-impjieg tagħhom minħabba aspett ta' diġitalizzazzjoni. Il-Jaguar eh, eh, Land Rover huwa Eh, l-iktar eh, kumpanija rilevanti f'dan eh, f'din il-kostitwenza u l-ġimgħa l-oħra ħabbar li sa jkeċċi 4500 persuna mill-impjeg u pajjiżi u l-kostitwenza tiegħi mhux ħajgawdu minn dan il-fond. Grazzi ħafna lil lil dan il-kellim u anke l-intervent tiegħu tagħna xi ħaġa fuq xiex naħsbu. Issa, is-sur Lenars, grazzi ħafna President fl-ewropa irridu nitkellmu dwar il-flus imma rridu nitkellmu wkoll fuq in-nies hija xi ħaġa loġika li n-nies illi jiġu affettwati mill-globalizzazzjoni u li jkunu tilfu l-impjieg tagħhom ngħinuhom sabiex isibu impjieg ġdid. Ma nistgħux nitkellmu biss fuq statistiċi astratti, rridu nitkellmu fuq nies speċifiċi minn reġjuni speċifiċi u nies mill-setturi tal-kostruzzjoni f'Kedeland dawn huma nies reali li qed jħabtu wiċċhom mad-diffikultajiet u għalhekk l-importanti hija li l-unjoni ewropea ma tiffokax biss fuq il-kumpaniji imma anke fuq eh, l-individwi u l-impatt li dawn isofru eh, u għalhekk hija dan il-fond ta' globalizzazzjoni u dan hija tiseħħ b'mod effiċjenti u għas-sinjal ukoll ċar fil-futur irridu niżguraw illi l-Unjoni Ewropea tagħti appoġġ lil dawn in-nies li għandhom bżonn daqqatit. Grazzi ħafna lis sur Lenners. Issa, Sinjura Tomċ, grazzi, President għaddew iktar minn 10 snin minn mindu inħoloq l-igf nafu li s-sitwazzjoni nbidlet matul dan il-perjodu u għalhekk huwa adattat li aħna nibdlu r-regoli ta' funzjonament ta' dan il-fond hemm bżonn li jkollna regoli iktar sempliċi kriterji aħjar għall benefiċjarji bidliet li huma ta' benefiċċju għall smes fl-istati membri u hemm ħafna smes meta nħarsu lejn dan il-limit rridu nkunu iktar ambizzjużi skont il-statistiċi f'pajjiżi 350 kumpanija biss tista tilqal dawn il-kriterji hawnhekk e, ġifri għandhom iktar minn 250 ħaddiem dawn it-tip ta' bidliet e, ħajatu aċċess il dawk e, li jimpjegaw anzi li l-impjegati li jkunu tilfu l-impjeg tagħhom minħabba proċessi diġitali u affarijiet simili. Ir-regoli għandhom ikunu sempliċi kemm jista' jkunu għandna nkunu kapaċi nikkontrollawhom. Grazzi ħafna lis sinjura Tomċ u hekk issa temmejna l-lista tal-kelliema u għalhekk nistgħu ngħaddu għal dibattitu catch the eye. Issa s-sur Farjan li mhux qed narah fis-sala u għalhekk Is-Sinjura Sojdrova tista' titkellem. Grazzi ħafna, Viċi President. E, kollegi, dawn il-bidliet, la bossa bidliet fuq dan il-font l-IGF jiena nista' nappoġġom. Jiena napprezza Eh, speċjalment it-tnaqqis ta' dan il-limitu eh, li qed jissemma hawnhekk u anke l-estensjoni tal-perjodu ta' żmien. Irridu nħarsu anke lejn stati membri eh, żgħar bħal Repubblika Ċeka. Jiena fil-futur nixtieq illi nara proċedura aktar sempliċi mm, bħala applikazzjonijiet minħata tal istati membri Eh, illi anke jitqisu mill-Kummissjoni f'perjodu iqsar tajjeb illi l-Parlament Ewropew jissuġġerixxi li jiffinanzja dawn l-inċentivi għal eh, min jimpjega l part timers din xi ħaġa importanti ħafna anke għall ġenituri sabiex anke jkun hemm allinjament eh, għal din it-tip ta' ħidma. Grazzi ħafna Sur Marjas. Grazzi ħafna hawnhekk qegħdin niddiskutu l-IGF. Dan ta' appoċ lil dawn il-ħaddiema meta kien hemm gbar, kbar, eżempju fil-Greċja. Ma ma kienx użat mod tajjeb daqskemm seta' jkun użat fil-Greċja għaliex eh, ammont żgħir ħafna intuża fil-Greċja, però huwa fond li jista' iva jappoġġa lil dawn in-nies u jagħti l-possibilità lil dawn in-nies sabiex jersqu minn fażi waħda għall oħra Jiena naħseb illi dawn il-proposti eh, għal dawn in-nies huma xi ħaġa pożittiva il-limitu għandu jonqos naħseb illi din ukoll hija xi ħaġa importanti u għalhekk nappoġġja dan il-limitu ta' 250 persuna. Grazzi ħafna, Sinjura Anna Miranda. Grazzi. Ix-xokk għal negozji lokali fuq il-globalizzazzjoni jew ferrol f'Galizja il-ħaddim tas-settur testili fl Korunja. Nispera li l-ħaddima ta' l-kowa f'La Korunja u il-Kommissarju jaf din il-problema aħna ħanamlu proposta fil-ġejjini. Dan il-fond mhux dejjem jiġi applikat trasparenza għalhekk aħna nitolbu lill-Kommissjoni <clears throat> tkun attenta fl-applikazzjoni tal-fond, trasparenza, l-applikazzjoni tad drittijiet tal-ħaddiema. Tal Jiena antik eh, eżempju ta' dak, li ma ġarax, fil-każ ta' Galizja, min-naħa tal-gvern ta' Galizja hemm ħafna intrapriżi li jużaw il-fond biex ma jissodisfaċċew jissodisfawx l-obbligazzjonijiet eh, tal-ħaddiema li kellhom mal-Istati Membri. Grazzi. Dziękuję bardzo i pan Stanisław Polczak. Grazzi ħafna. is Polczak ħajkun l-aħħar kellim taħt il-proċedura catch Grazzi ħafna President. Jiena ovvjament nixtieq nappoġġa dan l-istrument naħseb li dan huwa strument eh, ta' benefiċċju kbir għal dawk il-persuni żvantaġġati għal dawn ir-reġjuni li huma milquta mill-globalizzazzjoni u anke jgħin l-industriji milqutin minn dawn it-tip ta' kriżijiet. Jiena mill-bidu ħassejt li din kienet idea tajba ħafna u naħseb li jekk il-politika Ewropea tagħna kieku dejjem tiffoka fuq kwistjonijiet importanti bħal dawn, bħal pereżempju t-telf tal-impjiegi mela nistgħu kieku nelimitaw sitwazzjonijiet bħal tal-Brexit. U dak qed ngħid dan eh, fid-dawl ta' dak li għadu kif qal is-sur eh, Simon. Jiena nħoss li dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna għal eh, nies u għalhekk dan huwa strument ta' kwalità għolja għaċ-ċittadini. Grazzi ħafna lis-sur Polczak. Mela għaddi l-kelma lura li l-Kummissarju Tissin sabiex tirreaġixxi għal dibattitu li kellna. Grazzi ħafna, President, onorevoli membri għal darboħra jiena san xtaqt nsemmi li l-Parlament eh, sa jeprova din il-proposta wara l-ewwel qari u dinja xaħġa xi ħaġa tajba dan juri illi dan ir-rapport se jkun tassissin għal negozjati interistituzzjonali li sa jkollna Għalhekk il-Kummissjoni hija lesta għad diskussjonijiet fit-trialogi u sa tilab ir-rwol tagħha bħala medjatur eh, tajjeb aħna qegħdin nimpenjaw ruħna li jkun hemm il-qafas adattat sabiex ikun jista' jaġixxi fid-dinja reali tal-lum. U tajjeb li l-Parlament qiegħed jaqbel ma' dawn l-inizjattivi flimkien għandna nissodisfaw l-aspettattivi tagħna u l-aspettattivi tal-ċittadini. Nirringrazzja darb'oħra lill parlament tal-appoġġ tiegħu u tal-adozzjoni maġla u tajjeb li taħt il-Presidenza Rumanija naħseb li ħajrnexxinna nilħqu ehm, general approach parzjali għal eh, laqgħa tal-EPSO ta' eh, Marzu. Sur President u onorevoli membri, nirringrazzjakom għal darb'oħra. Grazzi ħafna.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 Jiena ħanibda billi nirringrazzja lill kummissjoni tal-li ħadet din l-inizjattiva li xmidnajr l-inizjattiva tal-Kummissjoni kien ikun diffiċli għalina sabiex aħna naħdmu fuq dan it-tibdil għal dan il-fond. Grazzi Kummissjoni, grazzi lill gruppi u anke lix shadows li ħadmu miegħi fuq din il-leġiżlazzjoni l-ġdida. Jiena nixtieq insaqsihom għal sforz ieħor ġifieri għal votazzjoni ta' għada meta aħna qegħdin nitkellmu fuq l-appoġġ lejn dawn in-nies, importanti li jkun hemm taħriġ għal ħaddiema, però jekk inti ma toħloqx impjiegi mela huwa diffiċli illi jkun hemm riintegrazzjoni fis-suq tax-xogħol għalhekk nissuġġerixxi illi aħna għandna jkollna dan l-approċċ jiġifieri li aħna nimxu id fit bejn dawn iż-żewġ approċċi jiġifieri t-taħriġ tal-ħaddiema u min-naħa l-oħra kumpanniji li jistgħu jagħtuhom appoġġ sabiex jintegrawhom mill-ġdid fis-suq tax-xogħol u nittamaw illi l-gruppi kollha li huma favur dan il-fond japprovaw ukoll din l-emenda li qed nitkellem dwarha. Grazzi ħafna Sinjura Rapporter u skużani talli għamilt eh, żball qabel. Issa nista' nagħlaq il-dibattitu u nivvitaw fuq dan il-punt għada. Grazzi ħafna. Issa ħankomplu bil-punt li jmiss fuq l-aġenda. Iġifieri il- ir-rapport ta' Veronika Lope Fontanier fuq il-Fond Soċjali Ewropew Plus għal darb'oħra sa nisimgħu wkoll mir-rappreżentanti tal-kumitati parlamentari wara li titkellem ir-rapporter u mbagħad ikollna dibattitu l-ewwel kelliema għalhekk se tkun ir-rapporter is-sinjura lope fontagné Grazzi ħafna, President. Kommissarja. qabel ma nibda eh, diskors tiegħi nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporters għax-xogħol għal kooperazzjoni xsewja li huma tawni. <clears throat> Imma dan għal dan għamme referenzi t għoddim Il-test li għanna eh, mill-kommissjoni kien tajnuna kbira għax li inaqdu diversi fondi fil-Fond Soċjali Ewropew zammew l-għanijiet speċifiċi u fl-istess ħin jgħin biex inaqqas il-pis amministrattiv u simplifika l-proċedur il-semestru Ewropej ħajati flessibilità l-istati membri biex jiffoka fuq dawk l aspet li ħossu li huma ta' bżiet ta' bżonn nfakru li ċ-ċittadina tagħna huma l-ass prinċipali li għandha l-Unjoni għalhekk għandhom ikunu fiċ-ċentru eh, tal-politika tagħna. Huwa veru li l-rekuperazzjoni ekonomika hija saqet eh, eh, isseħħ imma hemm ħafna xisir, speċjalment għandu jżidu l-impjiegi fost iż-żgħażagħ, ntejbu s-sistemi edukattivi biex dawna jkunu adattati għal suq tax xogħol u jkun hemm taħriġ permanenti, speċjalment dawk li għandhom ċerta età u niġġieldu kontra eh, tal-periklu ta' sklużjoni soċjali. Nixtieq nisħaq fuq dawn il-punti ewlenin tal-rapporti għaj qed jizdiet sa 27% il-persentaġġ tal-finanzazzjoni tal-ISF tuża għal miżuri ta' eh, soċjali mill-toħlo eh, bħal ma' jempju eh, komunità Roma ħajkun jiġu dedikati 3% addizzjonali l dawk il-gruppi li huma nqas favoriti u biex jkun hemm miżuri ta' akkumpanjament biex itejbu l-integrazzjoni tagħhom fis-soċjetà iż żgħażagħ ukoll huma l-ġejjini tal-Unjoni u għalhekk l-inklużjoni tagħhom fis-soċjetà u fis-suq tax-xogħol huwa priorità għalina. <clears throat> Aħna nipproponu li l-Istati membri kollha joffru mill-inqas 3% tar-risorsi biex jappoġġaw biex u l-Istati membri żiet affettwati li għandhom eh, il-fuq ta' 15% tal eh, għandhom jagħtu eh, mill-15%. Il-faqar fost iż-żgħażagħ huwa punt eh, importanti tal-rapport. 26 iħossom f'riskju ta' esklużjoni soċjali huma livell mhux aċċettabbli, il-faqar fost iż-żgħażagħ, fost it-tfal eh, eh, ma jippermettix l-iżvilupp tagħhom u ma jkunux jistgħu jiġu integrati fis-soċjetà. Jekk aħna rridu nagħtu garanzija li ċittadini kollha fl-Ewropa jkollhom eh, opportunitajiet igwali, allura f'dak il-każ għandna naħdmu meta jkunu tfal. Għalhekk nitolbu li jkun hemm garanzija infantili li kollha 5.9 biljun euro. Ah, eh, l-igwaljanza bej is-sessi waħda mill-għam importanti l-artiklu 6 għandha dispożizzjonijiet adekwati biex jiġu rispettati waqt li toffri azzjonijiet konkreti biex jiżdied il-partiċipazzjoni tan-nisa fis-soċjetà. L-integrazzjoni tal-persuni b'inkapaċità huwa element eh, importanti ħafna mhux biss insegwu dak li qal il ġinus Maqwda biex ma jkun hemm diskriminazzjoni, imma fil-fond tipproponi li jkun hemm żieda l-aċċessibilità biex jkunu jistgħu jieħdlu fil impigi fl-edukazzjoni u t-taħriġ. U biex nagħlaq hawnhekk nixti nitkellem dwar intrapriża ta' ekonomija soċjali. Jidħol il-kunċett ta', ekonomija soċjali fir-regolament <clears throat> li jagħti garanzija ta' iżjed sigurtà ġuridika u joffri e, u jippermetti li e, intraprizi oħra, speċjalment f'pajjiżi bħal Spanja, e, l-Italja u Portugal fej l-ISF jifoka fuq dak li huma vulnerabbli. Grazzi. Dziękuję bardzo. Grazzi. Ħafna l-Senjura Rapporter Iva dan huwa rapport wiesa għanna tmien komitati illi għamlu sottomissjoni tal- l-opinjonijiet tagħhom, l-envi, il-kumitat budgetarju, il-kumitat legali, l-affarijiet ċivili u anka tad drittijiet tan-nisa fost komitati oħrajn. U għalhekk ħanibdew bl-ewwel kelliem għall kumitat MV. Is-sur Busoj. 2003 Uniunea ha avut trei programe de sancțiuni în domeniul grazzi ħafna mill-2003 l-unjoni ewropea kellha numru ta' programmi f'dan il-qasam b'riżultati tajbin issa għandna dan l-istrument il-ġdid taħt l-isf il-kumitat envi eh, approva eh, anzi xtaqt illi jkun hemm programm għalih dwar is-saħħa anke meta tqis l statistika tal-Eurobarometru illi qed turi l-istess ħaġa mingħata ċittadini. L-iktar ħaġa importanti hija li jkollna mira ċara u miri ċari li nistgħu nilħqu. Aħna fokajna fuq iż-żieda tal-biġit il-baġit għal marbut mas-saħħa l-aċċess għal servizzi adattati ċentri tal-pazjenti il-prevenzjoni anzi li niċċentraw fuq il-pazjent il-prevenzjoni u anke l-ħolqien ta' kumitat li joħloq pjanijiet ta' ħidma u anke jħares lejn is-sinerġiji ma' strumenti oħrajn f'dan il-qasam tal-kura tas-saħħa. Grazzi ħafna is sur Busoj. Issa sanad il kelma lill-Kummissarju Thyssen.